proċedura ordinarja leġislattiva. Nixtieq nifurmakom li flimkien ma' President tal-Kunsilj jiena f'nar l-erba' sen firma 16 il-lat adottat taħt il-proċedura ordinarja leġislattiva skont ir-regola 74 u it-titli ta' dan l-atti ħajġu pubblikati fil-minuti ta' din is-seduta. U dan kollu huwa disponibbli wkoll fuq is-sit tal-Internet tal-Parlament Ewropew. Issa tibdil fl-aġenda